Il-punt li jmiss huwa rapport mis-Sinjura Turenen dwar promozzjoni tal-aċċess taż żgħażagħ għas-suq tax-xogħol tisħiħ tal istejtu ta' min ħareġ ta' min jitħarreġ tal-internship u l-apprendistati rapportera l erba' minuti u mbagħad ngħaddu l-proċedura KHDI u wara dan jitkellem il-Kummissarju. L-Onorevoli Turinen, erba' minuti jekk jogħġbok. Grazzi tassew, Sur President, kollegi, signori. Jiena nisab hawnhekk bħala persuna fil-qasam tal-politika zazuwa u kol bħala rapporter, ovvjament. Ħafna mill-ħbib tiegħi spiċċaw qiegħda f'dan l-aħħar xhur u din l-aħħar sena. U flok huma kontribwew soċjetà li hu dak li huma xtaqu jagħmlu huma kellhom joqogħdu fil-kjus ifittxu post tax-xogħol u kien diffiċli jisibuħ u l-istess situazzjoni jinsabu fija ħafna zaza oħra, miljoni ta' zaza oħra. Rapport tiegħi huwa dwar il-qatt, dinja kwistjoni importanti ħafna. Għaliex aħna irridu nindirizzaw din il-kwistjoni, din mhijiex xi ħaġa illi aħna nistgħu nippermettuha biex issir endemika fis-soċjetà u situazzjoni sitwazzjoni ġenerazzjoni sħiħa illi mhux se tkun fis suq ta' xar 5.5 miljun persuna fl-Unjoni Ewropea huma effettwati mill-qatt. Din hija ċifra xokkanti huma aktar affettwati mill-popolazzjoni ġenerali b'mod disproporzjonat u dan jista' ikollu impatt negattiv mhux biss fuqhom matul il-ħajja tagħhom imma anke fuq il-familja tagħhom. Iżda ser ikollha impatt ukoll fuq is-soċjetà. Nafu illi fil ħamsin kien hemm ġenerazzjoni, f'ħamsinijiet kien hemm ġenerazzjoni illi drat ma, ma tkunx impjegata u dan jista' jkollu eh, effetti fuq b'mod personali għaliex ħafna persuni għandhom stennijiet għoljien tagħhom u dak li jistgħu jagħmlu fis-soċjetà u jekk ma jitħlux fis-suq tax-xogħol u ma jkunu devastati. Dan jaffettwa l-ħajja kollha tagħhom u anke l-opportunitajiet li jistgħu jiltaqgħu magħhom fil-ħajja għal daqstant aħna rdu niġġieldu l-qatt fost iż-żgħażagħ b'kull strument illi għandna. Din trid tkun priorità strateġika u l-Unjoni Ewropea trid toħroġ bi strateġija ambizjuża, strateġija xirqa, strateġija taħruġ li ser tippermettilna biex aħna nipromovu l-impjiegi u tkabbir biex bekk madwar l-Unjoni Ewropea nkunu nistgħu nagħtu postijiet ta' xogħol iż-żgħażagħ. Dan ir-rapport huwa parti minn din l-istrateġija u għalhekk aħna nistiequ ninkoraġġixxu l-Istati Membri u l-Kummissjoni biex jieħdu x'inizjattivi l-ewwel ħaġa aħna qegħdin nippromovu Youth Guarantee, garanzija taż żaża jiġifieri iż-żgħażagħ kollha taħt il-25 sena irid ikollhom massimu ta' erba' xhur li fihom ma jkunux qegħdin jaħdmu wara jew mbagħad irid ikollhom post tax-xogħol kwalifiku ulterjuri, taħriġ ulterjuri u apprendistati li jkun offru tal-jom. Irid tkun hemm ukoll charter għall internship fuq livell Ewropew. Aħna se nkun qegħdin nagħtu l-persuni esperjenza prattika marbuta mal-edukazzjoni u mhux ħajġu sfruttati biss bħala impjiegi li ma tantx itħallsu tagħhom ser ikon aktar pożizzjonijiet għal trainees u jridu jisġu muwafqa task forces biex niġġieldu il għad fossi iż L-Unjoni Ewropea jirridu kolla il task force tagħha. Illi kolla l worta koordinazzjoni. Aħna qed infittxu aktar fondi mill-Fond Soċjali Ewropew minimu fil-mija jridu jiġu investiti f'proġetti għad żgħażagħ Diskriminazzjoni fis-suq tax-xogħol trid tieqaf hemm persuni li ġew diskriminati bażi tal-età tagħhom u għal daqstant huma mhumiex intitolati għal xi benefiċċji soċjali jew għal xi salarju deċenti. Din hija xi ħaġa li aħna rridu nirranġawha għaliex jekk ma dan ma nagħmluhx ser jkollna kriżi kbira fost iż żaża fl-Ewropa. Irridu niżguraw li suq tax-xogħol jiġi riformat li nagħtu ġejjini aħjar Bizzaza fl-Europa irdu aktar postijiet ta' xogħol, aktar apprendistati, aktar pożizzjonijiet ta' taħriġ u l-Parlament Ewropew irrit ta' bilħaq jagħmel differenza l żgħażagħ fl-Ewropa. Grazzi ta' sew rapporter. Issa ser ngħaddu għal procedura catch Is-Sinjora Basescu għal minuta. Grazzi, Signor President il-qat fost iż-żaza fl-Unjoni Ewropea qabes il-5 miljun li huwa kważi 20% tal-total minħabba situazzjoni diffiċli dik ekonomika, iż-żaza għandhom aktar problemi meta huma jippruvaw iffittxu post tax-xogħol. Għal daqstant jiena nemmen l-istati membri jdu jippromovu mod attiv l-integrazzjoni taż-żaza kemm fis-soċjetà kif ukoll fis-suq tax-xogħol. Iżda dan mhux possibbli jekk ma jkunx hemm edukazzjoni b'saħħitha u ta' ċertu kwalità li tingħata li żgħażagħ. Il-potenzjal ta' żgħażagħ mhux sfruttat biżejjed. Fis-fond tal-kriżi demografika, tal-bidla demografika, skużawni, żgħażagħ jistgħu jikkontribwixxu għal sistemi tal-welfare. Jiena wkoll nixtieq niġbed l-attenzjoni għal żgħażagħ li jgħixu fi żoni rurali. Dawn huma sottoprivileġġjati u għandhom anqas opportunità li huma jsibu posta xogħol, grazzi. Grazzi. L-onorevoli Jodriska għal-minuta. Il-mobilta u l-edukazzjoni għazzaza kienet fost il-prioritajiet ewlenin tal-Parlament Ewropew kienu ftit tal-ġematilu illi aħna hawnhekk f'din il-Kamra aċċettajna l-mandat ta' negozjati tagħna dwar il-budget. Jina naħseb illi r-rapport ta' l-Onorevoli Turinen juri biċċar kemm il-mobilità u l-edukazzjoni Tazzaza, zaza irridu nisqu dwarha u nipromovuha b'mod attiv. Irridu ngħidu li dan ir-rapport huwa pass ieħor, huwa prova oħra, xhieda oħra, illi turi kemm import, kemm importanti l-edukazzjoni għaż Aħna irridu nagħmlu l-almu tagħna biex nipromovu l-mobilità għaż-żaża fost iż-żaża biex huma ta' biex aħna ta' niksbu l-istrateġija 2020 tal-Unjoni Ewropea. Aħna rridu namlu l-ħajja aktar faċli iż-żata biex huma jidħlu fis-suq tax-xogħol. Din hija għodda importanti biex aħna niġildu il-qat, il-qat li huwa xkul, xkil kbir għad kabbir ekonomiku għal daqstant aħna rridu nagħmlu negozjati kif għandu jkun irridu nsibu flus fil-baġit Ewropew biex ta' bil-ħaq dan niksbu. Eżis kollegi laqt il-lista jiddispjaċina ngħidilkom illi minn serju li dejħissa mhux ser jkun jista' jitkellem f'dan id-dibattitu. Is-sur Kalinowski għal-minuta. Sur President, Iva l-qat hija huwa problema kbira żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea l-aktar f'dan l-aħħar snin minħabba l-kriżi ekonomika aħna qegħdin niffaċċaw aktar qatt u dan il-qat jgħaddi għal ġenerazzjonijiet ta' zaza u aktar diffiċli u ma jibdew il-ħajja tagħhom marbuta mal-xogħol. Dan il-fenomenu qiegħed jikber u qiegħed jgħaddi wkoll qiegħed iwassal ukoll għal riżultati tassew negattivi dwar il-prestazzjoni ekonomika ta' kull pajjiż u għal daqstant aħna rdu nagħmlu dak kollu li nistgħu biex natu garanzija ta' edukazzjoni xirqa żgħażagħ. Iżda apparti l-edukazzjoni aħna irridu ni garanti wkoll bidu fis-suq tax-xogħol u postijiet tax-xogħol b'salarju tajjeb. Is-sur kofferati għal minuta. Serġu. Grazzi, sur Presidenti, naxtaqt nirringrazzja l-kollega Tolunen għal ħidma tagħha. Kif juruna l-istatistika, l-istatistika, sfortunatament fil-pajjiż tal-Unjoni Ewropea minna l-ebda eċċezzjoni, dawk l-aktar intlaqtu mill-kriżi kienu dawk illu kellhom xogħol temporanju, in-nisa u l-immigrati. Min kellu xogħol temporanju kienu l-aktar iż-żgħażagħ u għal daqstan għandna statistika impressjonanti illi inna ma narawa ħafna fejn żgħażagħ illi ma jistgħux isibu posta xogħol it-kabbir bil-mod illi eh, ħafna qegħdin jipprevedu mhux qabel sentejn l-anzjani li jibqgħu fis-suq tax-xogħol minħabba r riforma tal-sistemi tal-welfare dan kollu nafuh dan ser jiżgura biex din il-problema tiżdied fis-snin li ġejjin. U għal dastant hija importanti illi kull pajjiż membru jikonsidra s-suġġett tal-qatfa stizzata bħala suġġett speċifiku illi madwaru aħna irridu nibnu ċertu politika ta' intervent. L-Onorevoli Rapti, għal-minuta. Grazzi tassew, Sur President. Il-Parlament Ewropew b'dan ir-rapport fuq inizjattiva propja Rapport tajjeb ħafna minnaħa ta' Sinjura Turinen qed jistaqsi lil kunsill u lill kummissjoni għal strateġija aħjar tal-impjiegi. Dan qed jagħmlu raġuni ta' sew sempliċi għaliex iż-żgħażagħ għandhom bżonn l-Ewropa imma l-Ewropa teħtieġ ukoll iż-żgħażagħ. Jiena naħseb illi din hija relazzjoni minn żewġ naħat. Jekk din ir-relazzjoni ma taħdimx, mela allura żewġ naħat ser isofru u ser jisiru aktar dajf aktar foqra. Iż-żaza għandhom opportunità, għandhom it-tieni, t tielet opportunità, imma eh, l-Ewropa hija kontinent anzjan u huwa diffiċli jkollu opportunità oħra minħabba din il-kriżi ekonomika. Signora Figueredo għal-minuta. Palma juri dan ir-rapport huwa diffiċli ħafna illi wieħed ikun żagħżugħ jew zazuħa u kollu din il-problema biex isib posta xol. xogħol Aħna diġà qbiżna l-21 fil-mija ta' żgħażagħ mingħajr post xogħol fl-Unjoni Ewropea. Din hija l-medja imma l-valur f'ċertu pajjiżi huwa ħafna din iċ-ċifra f'ċertu pajjiżi hija ħafna iktar għolja. Li wieħed għet post posta xogħol b'salarju eh, xiera huwa diffiċli fl-aħħar tal-istudji ta' dak li jkun. Spiss ikun hemm staġ illi wieħed ma jitħallas għalih dan l-istaġ. U b'dan il-mod edha tiġi sfruttata disponibilità ta' żgħażagħ fi suq tax-xogħol. U dawn mhumiex jitħallsu. Għaliex spiss meta jsibu eh, post tax-xogħol dan ikun wieħed prekarju mingħajr drittijiet u kundizzjonijiet inammissibbli. U għal din ir-raġuni għal daqstan irdu kun hemm linja ta' politika ċara biex nevitaw illi dan l-isfruttament ikompli. Irridu noħolqu postijiet ta' xogħol għaż-żgħażagħ ukoll, imma jridu niggarantixxu wkoll id-drittijiet ta' dawn iż-żgħażagħ. Grazzi. L-Onorevoli Rossi għal minuta. Grazzi, Sur President. U importanti li aħna ngħinu li z fis fissu tax-xogħol. Mhux bizzet li jkollna l-iskola li tħareġ iż-żgħażagħ għal ġejjeni, imma jmżon bżonn tal-apprendistat ukoll fost il-kumpaniji biex niġġildu il qat fost iż żaza hija waħda mill-iktar problem importanti fl-Unjoni Ewropea għalhekk irridu nagħtu ċertu attenzjoni per eżempju dik li għandu x'jaqsam il-ġlieda ta' tibdil fi klima u rridu wkoll niġġieldu l-prodotti li jinbieħu biftit flus dawk il-prodotti li ġejjin minn pajjiżi oħra li ma jirrispettawx id-drittijiet tal-ħaddiema tagħhom u lanqas taż-żgħażagħ għal daqstant l-iktar il-minorenni wkoll. Grazzi, kellem li mis. Wertman, meta ħna din nitkellmu dwar iż-żgħażagħ li għandhom taħt il-25 sena 21% tagħhom jinsabu qiegħda. Dan jider li żgħażagħ jintlaqtu ħafna. iż jisofru konsekwenzi fit-tul u apparti minn hekk konsekwenzi soċjali, konsekwenzi ekonomiċi li huma negattivi ħafna soċjetà tagħna. Dan huwa marbut ukoll mal-tkabbir ekonomiku. Iż-żgħażagħ huma l-ġejjieni tagħna irdu nagħtuhom opportunità permezz ta' investimenti, irdu nagħtuhom aktar edukazzjoni, aktar taħriġ, aktar taħriġ ta' kwalità għaliex bekk ikunu jistgħu jidħlu fil-post xogħol Grazzi. L-Onorevoli Kustinger l-Nuta. Iż-żaza Ewropej għandhom bżonn perspettivi ċari għal ġejjini, għandhom bżonn jkollhom futur aħjar u b'sigurtà u mhux jiddependu fuq ħaddieħor għandhom bżonn għandhom dritt għall autodeterminazzjoni u jkunu ottimisti u għandna nejnuhom biex ikollhom professjoni sura ta' nies u jidħlu fis-suq tax-xogħol. Ħafna drabi jiġu użati biss bħala ħaddiema b'prezz baxx. Il-żaza għandhom jiġu mħarsa u għandhom ikollhom id-dritt li ikollhom eh, taħriġ utli u effettiv, mux biss li wieħed jipprovdi eh, eh, ħaddiema bi prezz baxx għal min ħaddem. Imma biex iż-żgħażagħ jkollhom opportunità biex jitalmu u jtejbu l-kapaċitajiet tagħhom għandna niġġieldu kontra d-diskriminazzjoni li ssir kontra ż-żgħażagħ għal dawn huma ġejjini tagħna u għandna nħarsuhom. L-Onorevoli Olinjak għal minuta. Przewodniczący, ja również z uwagą zapoznałem się. Grazie Hafna. President, jina rajt b'interess kbir il-rapport ta' Sinjura Turnen, Naħseb li huwa suġġett kumpless li qed titratta il-qad fost iż-żgħażagħ għandu żewġ aspetti hemm. L-ewwel ċerta azzjonijiet li rridu aħna biex dawk li jgradwaw ikunu jistgħu jfiġġu jsibu impjegi imħalsa sew. U l-politika tagħna għandha tkun immirata fuq dan inklużi dak għandu xaqsam il-politika agrikola komuni għanna nżommu da f'moħna meta nirriformawa u uh, ndedikaw il-fondi adekwati. L-aspett liħor huwa uh, l-proġetti soċjali aħna għanna n-implementawum tali mod li l-izzazah jisibu impiegi jihdu f'sib il-familji tagħhom u jkunu jistaw ikollhom il-benefiċċju minn l-infrastruttura soċjali, per eżempju, kindergartens li ħafna drabi huma neqsin anke fi bliet kbar. Minna ma nagħmlu rebda referenza għal xiġri fil-ħula. Uh, Mr. Okay, we have, we have two more speakers. Għanna zewċ kellima oħra u nalgħu. L-Onorevoli Kelly għal-minuta. Grazie ħafna, President. Huwa traġedja li 20% ta' zaza huma qiegħda. Ħafna minnhom għandhom edukazzjoni tal livell għali eh, kwalifikati u verament li jixtiequ jaħdmu ma jistgħux isibu mpigi għax huma teħallsu għal nubiri ta' ħadd ta' terroristi finanzjarji eh, bankiera li eh, eh, spekulaw għal din il-raġunu ma jistawx jisibu impiegi. Aħna għanna nħolqu taħriċ u natuhom eh, impiegi mhux għalfejn jkunu li ħalsu ħafna, m'għandhom zon li jibdew jaħdmu, għax li zet ma jdumu minna ma jaħdmu, iżet ħajkun diffiċ li jkunu ħaddima tajba, għarridu nħidu issa u jek namlu dan, natu servizzju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 jina kontent ħafna li l-Komitat ta' impiegi adottaw dar rapport aħna qegħdin negozjaw bħalissa il-budget tal-2011 tal-Unjoni Ewropea huwa eh, ħin faqtu. L-Unjoni Ewropea ddeċidiet li l-żaza ħajkunu il offer tal-politika tagħha ma mhux niffukaw fuq il-mobilità taż-żaza ħanna naħsbu wkoll dwar id-drittijiet taż-żazax dwar da qed nitkellmu. Kien hemm ħafna problemi meta nitkellmu dwar perjodu ta' taħriġ u apprentistat u eh, hemm riskju li wieħed joħroq suq tax-xogħol parallel fej iż-żgħażagħ jagħmlu perjodu ta' taħriġ wara perjodu ta' taħriġ ma jkollhom eh, impjeg sura ta' nies għalhekk jiena kuntent li l-emenda li hemm għamilt fuq il-garanzija ta' trittijiet ta' dawk li iż-żgħażagħ li jagħmlu perjodu ta' taħriġ Eh, eh, huwa suċċess u naħseb li għandna bżonn ukoll li li għandna status tal-Ewropea li jom. L-Onorevoli għal-minuta. Priemer Europejskiej Unii około 21%, ale... Grazie ħafna. Qed nitkellmu dwar żgħażagħ u għad fosthom. Bħalissa huwa xi 21% u f'xerta pajjiżi jasal għal 40% dawn huwa ċifri li jbessaw li jwaħxu da iż-żazax huma vulnerabbli ħafna jekk ma jkollhomx impik ma jistgħux jitilqu minn dar ta' missierhom u omhom ma jistgħux jibdew il-familji tagħhom dan twassal problemi demografiċi din hija ħaġa li rridu nittrattaw problema li rridu niffaċċaw għandna nħindu passi ċari fid-direzzjoni tajba qegħdin f'perjodu ta' kriżi globali mannix naqtaw eh, l-ispejjeż fuq l-edukazzjoni. Grazzi ħafna. Naddu issa għal Sur Sefkovic fis l-Unjoni Ewropea. Jien nixtieq nibda bil ringrazzja lill-rapporter, l-Sinjora Tunin, tar-rapport tagħha li huwa li huwa faqtu. Huwa importanti f'dan iż-żminijiet li qed ngħixu kif intqal minn diversi kellima hija ħaġa ċara li ġenerazzjoni żagħżugħa qed issofri iżjed minn oħrajn din il-krisi ekonomika u drittijiet u l l-inqas ta' impjegi li hija mhux ħaġa aċċettabbli ma nistgħux naħlu it-talent ta' għandhom daw iż-żgħażagħ li wieħed minn kull ħamsa m'għandux impjeg Għalhekk il-kommissjoni jien personalment eh, kuntenti. eh, bil-titlu verament tajjeb ta' dan il-rapport u ħaġa ċara li għanna bżon eh, impigi ta' kwalità aħjar għazzaza u għandhom ikollhom l-esperjenza ta' xogħol sura ta' nis kif billi kunem periodi ta' taħriġ ta' kwalità għolja jew apprentistat tajjeb dat tip ta' eh, taħriġ fil-posta fil, eh, xogħol eh, għandu jużat sew u mhux jieħdu post impigi impigi. Għanna napprezzaw l-aspett negattiv li ġi rifless fil-propożizzjonijiet fil propożizzjonijiet tal komissjoni għal 2020 Mish, uh, ħaġa stramba li tnejn mill-objettivi qed iħarsu lej iż-żgħażagħ biex nagħtuhom edukazzjoni aħjar u biex proporzjoni kbar ta' dawk eh, ta' żgħażagħ ikollhom eh, edukazzjoni università u biex ukoll innaqsu il-proporzjon ta' dawk iż-żgħażagħ li ma jtemmux l-edukazzjoni primarja u sekundarja. Għalhekk il-Kommissjoni tixtieq tagħmel proposti konkreti biex tgħin l-Stati membri biex jaslu għal dawn l-għanijiet li stabbilejna aħna l-inizjattiva eh, nofruha f'Settembru u nħarsu lej politiki li huma integrati unħasu lej edukazzjoni, taħriġ u impiegi blan nistabrixxu qafas f'livell Ewropew biex nipromuovu impiegi għaż-żgħażagħ inklużi politiki biex iż-żgħażagħ ikunu eh, kapaċi eh, u mħarġa sew skont dak li hu rikjest mill-suq tax-xogħol biex jippermettilhom jottienu l-ewwel impieg fis-suq tax-xogħol aħna ħanoffru miżuri biex nappoġġaw dawk iż-żgħażagħ li għandhom intrapriża u eh, nissuġġerixxu azzjonijiet immirati għal dawk li m'għandhomx forsi kwalifiki biex tippermettilhom li jieħdlu fis-suq tax-xogħol. Kif fatt bil-bidu jiena naqbel mal-kellima li għandna bżonn noffru miżuri konkreti u pożittivi biex ma nkomplux din il-ħela ta' talent ta' żgħażagħ. U naħseb li flimkien fl-appoġġ tal-Parlament insibu soluzzjoni eh, eh, adekwata biex nissuperaw din il krizi Grazie ħafna, President. Grazie ħafna, Kummissarju. Naek temmejna il dibattitu fuq dan il-punt. Naddu issa għal-rapport li jmiss minn Pascal Gruni, l-onorevoli Pascal Gruni fuq kontratti